Nazzjonijiet Uniti dwar id-dritt tal-baħar l-aspetti relatati mas-sajt. Nisimgħu ir-rapporter għal erba' minuti. Grazzi ħafna, President. Kollegi, l-ewwel grazzi lil kollegi tiegħi mill-Kumitat kif ukoll lix-Shadows għal kooperazzjoni mill-aqwa tagħhom. Jiena nemmen li dan ir-rapport qed jibgħat messaġġ ċar, messaġġ ta' appoġġ lill-Kummissjoni kif ukoll qegħdin infemu li huma l-prioritajiet tal-Komitat tagħna dwar negozjati dwar dawn il-ftehimiet internazzjonali l-ġodda. 64% kif tafu tal-ilmiet tal-dinja huma lilin mill-Konvenzjoni tal-Liġi tal baħar l-Unglas u allura ir-regolament ta' sfruttament sostenibbli ta' risorsi Mhix ħaġa koperta minn din il-konvenzjoni, konvenzjoni li għandha diversi snin issa u tapplika l-prinċipju tal-libertà tal-ibra f'sitwazzjoni fejn l-affarijiet inbidlu l-ekonomija diversifikat ruħa, il-bżonn ta' ikel hija xi ħaġa li żdiedet mod drammatiku bekk din il-konvenzjoni trid tiġi sottomessa nittamaw fil-ġejjin iqrib għal bidliet li jistgħu jaġġornawha mar-realtajiet tagħna tal-lum. Għal dak li għandu x'jaqsam il su sussegwenti l-aktar ftejim importanti fil-fema tagħna huwa dak fir-rigward tal-stocks tal-ħut li ġi firmat eh, fl-1985 u dana jindirizza l-stocks eh, pal Grazzja Mare u oħrajn illi huma lilin minn ġurisdizzjonijiet nazzjonali. Ċertament Dan huwa ftehim tajjeb mod ġenerali u forsi nistgħu niddiskutu xi effetti, iżda aħna nirrekomendaw illi nappoġġaw u nżommu d-dispożizzjoni tal-ftehim fil ġejjini u anki fil-strument lokali li lin mill-isem li sta jkollu. Fl-2004 eh, l-Assemblea eh, Ġenerali iddeċidiet illi tibda l-ewwel passi biex tinnegozja mill-ġdid dan il-konvenzjoni u aktar tard fl-2015 ġunju fil-fatt l-Assemblea Ġenerali iddeċidiet illi tiftaħ ukoll negozjati bħala parti ta' komitati preliminari biex bekk jibdew jaħdmu din is-sena nittamaw bekk illi ikonna l-ewwel rapport is-sena d-dieħla. Lana hawnhekk huwa li inħejju negozjati għall-iżvilupp ta' strument legali li jkun subordinat għal konvenzjoni ansa u dana jittieb is-sitwazzjoni. Nisħa il rwol importanti illi il-Kummissjoni Ewropea eh, kella kienet fost l-inizjaturi tal sforz għal dak nixaqsam il-grupp ta' ħidma Madana kollu, xtaqtkom eh, u koll kunu tafu illi jem stati illi jishti u jeskludu ċertu tipi ta' attivitajiet mid dispożizzjoni tal ftejim attivitajiet li jizviluppaw l-lin mid ġurisdizzjoni nazzjonali, partikolarment is-sajt. Dan joħ diffikultajt għalina li xi Kummissjoni Ewropea u l-Parlament ma jaqblux ma' din l-esklużjoni fil-qosor L-inklużjoni tal-sajt hawnhekk hija xi ħaġa ta' priorità għalina għal raġunijiet li għaddi kif semmejt kollu għandna twissija importanti hawnhekk x'inresqu dan m'għandux iwassal għal negozjar mill-ġdid tal-ftehim tal-95 dwar l-stocks tal-ħut iżda minflok dan irid jaċċerta li dan il-punt jiġi inkluż fil-qafas internazzjonali ġdid. Nirrakkomandaw illi nużaw u nespandu u nżidu l-importanza tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għal ġestjoni tas-sajt l-RMFOS u mod ġenerali l-attività ta' din l-organizzazzjoni kienet waħda tajba ħafna bħal ma kienet tal-organizzazzjoni oriġinali u bekk neħtiġu nsibu mezzi ġodda kif nistimulaw situazzjoni fejn ikonna aktar pajjiżi li jkunu parti mill-ftejim. Issa zoni tal-bahar ċertament irti ikun hemm koordinazzjoni u kooperazzjoni bejn l-attivitajiet kollha f'dan il-qasam u sakemm ma jkollniex loġika ġenerali għal ħarsin ta' biodiversità din il-ħaġa mhux se ternexxi. Nittamaw bekk li dan l-istrument il-ġdid jinkludi wkoll eh, proċess ta' teħi ta' deċiżjoni li tkun ġdida wkoll. Grazzi ħafna r rapporter L-Onorevoli Mato, minuta. Grazie, President. Sur Komissarju, għed nixtin nifraħ li l-rapporter għal dan il-rapport u għanna bżon namlu debattitu fuq dan il strumenti ġdid biex neregolaw li pratana. Imma l-ewwel net m'għandix bżonn eh, regolamentazzjoni eċċessiva. L-qafas li għanna huwa biżejjed imma jimson bżonn ta' jinforzaw il-partijiet kollha interessati għaxejn ikonna liġi internazzjonali imma aħna għandna bżonn dejjem inħarsu l-oċjani u l-ibħra tagħna. Issa aħna qed eh, nagħmlu użu ineffiċenti tal-qafas gvernativ li għandna fidejna u għalek huma kompetenti u għanna bżon niġestixxu s-sow ir-risorsi marittimi tagħna kif qegħdin nagħmlu. U għanna bżon u kol insaħħu u intejbu l-koordinazzjoni bejn l-entitajiet internazzjonali u reġjonali biex hekk naħdmu kollha maqudin biex insibu eh, għamla kif nistgħu niġestixxu sew is-sajt internazzjonali. Grazzi ħafna. Eh, Grazzi. L-Onorevoli Santos għal minuta. Grazzi, President. Grazzi l-Kummissarju kif ukoll ir-Rapporter. Is-sajt huwa parti mid-biodiversità għandu impatt kbir ukoll fuq il-bnedmin u fuq il-ħajja tal-bnedmin bekk huwa essenzjali li nieħdu approċċ legali u xjentifiku. Inti semmejt sistemi ekosistemi marittimi li huma vulnerabbli u naraw illi L-FAO u koll huwa sensittiv għal konservazzjoni tar-risorsi u anki l-effetti fuq il-biodiversità. Ċertament dawn huwa punti li jħasbu l-ħafna nies u allura rridu nindirizzaw dawn iż-żewġ approċċi kif sar fir-rapport biex bekk nkunu nistgħu nsaħħu eh, saħħa politika tagħna għal ħarsien ta' zoni marittimi li li minn ċertu ġurisdizzjonijiet biex nżommu nħarsu l-oċeani u risorsi tagħhom. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Marijas. Grazzi, President. Jina nifraħ li rapporter l-Revli Nikolaj għal dan il-rapport li hija tiqis kwistjonijiet illi ħasbuna. L-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti iddeċidiet illi tiżviluppa strument legali u vinkolanti u internazzjonali biex bekk inħarsu il-biodiversità marittima U allura l-industrija tas-sajt kif ukoll is-suq tal-Unjoni Ewropea irridu jindirizzaw il-biodiversità. Din il-Konvenzjoni ta' nazzjonijiet Uniti tiġi implementata mhux biss mistati membri tal-Unjoni Ewropea iżda mill-pajjiżi kollha anki pajjiżi kandidati għall-Unjoni Ewropea kif ukoll pajjiżi oħra. Lilin mill-protezzjoni ta' risorsi mill-ġdid jiena xtaqt nindika illi l-Unjoni Ewropea trid qis b'ċerta serjetà l-appoġġ tas-sajjieda tal-Istati membri kollha, speċjalment tal-pajjiż tiegħi il-Greċa. Grazzi. L-Onorevoli Ferreira l-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Li inħarsu il-biodiversità marittima fil-libra internazzjonali ċertament teħtieġ l-isforzi tagħna biex nikkoperaw fuq livell internazzjonali. In-Nazzjonijiet Uniti wkoll tista' tgħin tali koordinazzjoni biex bekk tivverifika anki il-proċediment ta' dawn l-attivitajiet biex ikonna rabti tal-kooperazzjoni u naċċertaw li inħarsu r-riżorsi tal-baħar tagħna u nisfruttawhom mod sostenibbli insegwu l-prinċipju ta' ugwaljanza f'dan il-każ u allura il-anklos huwa qafas biex nagħmlu hekk. Il-miżuri li ġew implementati kienu ibbażati fuq sitwazzjoni xjentifika u valutazzjoni tal-impatt tal-attivitajiet tagħna fil-paratana. L-Unjoni Ewropea wkoll għandha rwol li mhux dejjem kien konsistenti fil-fatt il kontrarju huwa minnu il-sajt fil-profondità tal baħar huwa eżempju tajjeb. L-Unjoni Ewropea għalfejn aħna namlu affarijiet illi l-Unjoni Ewropea u maċċettabli iżda fl-Unjoni Ewropea mumiex. L-Onorevli Polczak. Grazzi, Signora President. Jiena nappoġġa lil daw kollha illi tkellmu dwar il-kwistjoni li qegħdin nindirizzaw illum, jiġifieri l-iżvilupp sostenibbli tal-oċeani tagħna kif ukoll is-sajt u l-biodiversità tal-ibra tagħna. U allura aħna rridu narfu illi anki fih dan l-Ewropea għandna diffikultajiet li rridu nindirizzaw. Aħna qegħdin niffaċċaw ċertu żviluppi illi ifissru illi il-biodiversità se tiġi mill-quta b'mod negattiv, per eżempju, iż-żoni kostali qed isiru wis urbanizzati, wis eh, nies qed imorru f'dawn iż-żoni biex jgħixu. Kif ukoll l-intensità tal-isforzi tas-sajt dina qed ikollha impatt fuq dawn l-istokkijiet tal-ħut u l-eżistenza ta' organizmi fil-baħar it-tniġġis ta' ħalibra mill-flotot tas sajt u kolja kwistjoni. Niġbet l-attenzjoni ta'kom għal dawn il-punti kollha. L-Onorevoli Caputo. Grazzi President, jiena nħoss illi huwa tajjeb illi għal-kem u għaftit tard illi konna dan l-intervent tal-ġnus maquda biex ikonna l-protezzjoni tal-biodiversità tal libra fejn memx jurisdizzjonijiet nazzjonali. E, tal-attivitajiet marittima u pressjoni fuq il-lipratana ifisser il rridu u kol inħarsu dan l-ambjent. Strument vinkolanti legali u internazzjonali li huwa tassew effikaċi u koordinat kif suppost irrid ukoll is attività tas sajt hekk kif hemm bżonn ukoll li fil-ftehim il-ġdid ikonna l-prinċipju ta' responsabilità u narfu l-ħsara ambjentali fil-baħar u anki il-katina ta' responsabilità għal tali ħsara. il ftejim internazzjonali ġdid irid ikunu kol mekkaniżmu biex bekk ikonna valutazzjoni biex innaqsu l-impatt ambjentali għall attivitajiet ista jistgħu jolqtu il- l-ambjent marittimu biex bekk l-attività trid kompli iżda irti ikun hemm kontrolli u anki kontrolli ekonomiċi. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kun xta u kol jagħmel intervent ta' tkeċ di għajna sepanna bizzejiet ħin naddulek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena nieħu pjaċir dawn id-diskussjonijiet hawnhekk fil-Parlament fejn tisma' tant femi differenti. U tista titħol faktar dettal eh, f'kull raġunament issa l-implementazzjoni tar-regolamenti u regoli li għanna. Sur Mates semma dan il-punt, għanna bżet regolamenti issa rridu naraw il l-Unjoni Ewropea tissaħħaħ fil-pożizzjoni ta' suq tagħha. 17% anzi 70% tal-prodotti kollha tal-ħut konsmati fl-Ewropa jiġu l-Im mill-Ewropa. Huwa importanti ħafna li narfu dan il-fatt nimportaw mill-xlok tal-Asja, mill-ċina, mill-Russja, dawn il-pajjiżi kollha qegħdin iwasslu il-ħut fis-swieq tagħna. U aħna minnaħa tagħna rridu naċċertaw li qed nagħmlu monitoraġġ tal-kwalità u s-sostenibilità. Irridu naċċertaw li regolamenti tagħna jiġu implementati b'nadi oħra wkoll. U allura neħtieġu eco-label tajba Ewropea biex fekk il-konsumaturi jkunu jistgħu jġudikaw l-kwalità tal-prodotti tagħhom jaċċertaw li l-produtturi żammew mal-kondizzjonijiet adattati. Dan huwa proċess passajjeda tagħna. Grazzi. Grazzi, issa fisem il-Kummissar, il-Kummissar, il-Kummissarju Vella sa fl-aħħar. Thank you, uh, Madam President, dear Grazzi, Signor President, membri onorevoli, permettu li nil-qadin dan il-rapport inizjattiva dwar l-aspetti tas sajt fih dan il-qafas tal-Konvenzjoni tan nazzjonijiet Uniti dwar id-dritt tal-bahar, l-aspetti relatati ma' sajt u l-użu sostenibli tal-biodiversità tal-bahar fil żoni li mill-ġurisdizzjoni nazzjonali, l-BBNJ. Il-rapport fil-fat jiffoka fuq dan l-aspett dwar l-aġġornament tal-leġislazzjoni internazzjonali ma l-iżviluppi ta' dawn l-aħħar 30 sena ħna għadin nagħmlu promozzjoni ta' dan il-ftehim sa mill-ewwel laqa tal-BBNJ l-ewwel grupp ta' ħidma tal-BBNJ flura fl-2006. Ir-rapport tas-Sinjura Nikolaj li jiena nirringrazzja huwa l faqtra li l-ewwel laqa preparatorja għada kif seħħet Ftaw l-aħħar 15 nar 28 bejn 28 ta' Marzu 8 ta' April fil-fatt jkun hemm istattini laqa bejn 26 ta' Wissu u 12 ta' Settembru. Ir-rapport fil-fatt jisħaq fuq il-fatt li l-istrument ta' jifukaw fuq pakket partikolari li jinkludi kwistjonijiet dwar il-qsim tal-benefiċċji odot tal-ġestjoni li jinkludu anki l-ġestjoni ta' zoni marittimi prodetti, l-evaluazzjonijiet ta' impatt u l-binja ta' kapaċitajiet kif ukoll it-trasferiment ta' teknoloġiji marittimi. Wieħed mill-lanijiet l-importanti ta' dan il-ftehim se jkun l-istabilment ta' mekkaniżmu li jippermetti l-ħolqien u l-ġestjoni ta' zoni marittimi prodetti dan se jirjen l-komunità dinija tilħaq l-impenji tagħha li saru fit tielet konferenza sarijo li ġifiri 10% tal-oċeani jiġu mħarsa b'dan il-mod sal-2020. L-Unjoni Ewropea tixtieq li dan il-ftehim jinkludi dispożizzjonijiet tal-unklos dwar l-operattività tal-evoluzzjonijiet ta' impatt sabiex nimmitigaw nevitaw attivitajiet li għandhom effett negattiv fuq il-biodiversità marittima l-attivitajiet kollha fl miftuħa li jista' jkollhom impatt fuq il-biodiversità marittima inkluż is-sajt għandhom ikunu koperti minn dan il-ftehim il-ġdid. Madankollu mingħajr ma jkun hemm perikolar tal-korpi u leġislazzjoni marittima twali dan għandu jippermetti anke li jindlaħqu dispożizzjonijiet ta' bażi tal ftejm tal-stokkijiet tas-sajt ta' ġnus ma'uda aħna kontenti bil-ħidma ċellenti tal-MSA li m'għandix terġa' tinfetaħ iżda għandha tiġi implementata aħjar. U fuq l-istess nota nkomplu nappoġġaw il-ħidma tal-organizzazzjonijiet ta' ġestjoni marittima reġjonali u lokali aħna nemnu li l dawn l-organizzazzjonijiet isiru iżjed effettivi fil-ħuq tal-anijiet tagħhom tar skupru ta' stokkijiet migratorji u li ċaqla ta' spess jena nizgurakom illi l-Unjoni Ewropea jibqa' jkollha rwol mitqoddin fin-negozjati tal-Unjoni Stati Uniti u ħajkun hemm l-insistenza tagħna l-ħarsien tal-biodiversità marittima f'konformità mal-impenji internazzjonali tagħna. Sejrin nkomplu wkoll nappoġġaw il-ħidma tal-organizzazzjonijiet reġjonali tas-sajt fil-ġestjoni tal- stokkiet ħajn tlaħaq bilanċ bejn konservazzjoni u l-użu sostenibli palma milna diġa blaħa riformi tal-politika komuni tas-sajt. Maħniex ninkom plu nippermettu li dawn in negozjati jeffettwaw id-drittijiet u l-obbligi stabiliti mill-unklos. Għana nikonsidraw dan li huwa qafas li taħtu l-attivitajiet kollha fl-oċeani jitmexxew. Jina nixxin konkludi l interventi tiegħi bil ringrazzjakom il-koll tal-appoġġ l ġida tagħna kontra dan it-tip ta' sajt ta' fishing aħna nibqgħu nisistu li dinja ta' priorità għalina u nibqgħu naħdmu mal-imsieħba tagħna biex nittrattaw din il-problema ekonomika, soċjali u ambjentali. Grazzi, President. Thanks, Commissioner Vella. Grazzi, Komissarju Vella. The debate is closed. Nalqu bekk id-dibattitu, il il-votazzjoni tkun għada. Il-punt li jmiss